għada fl ewel ta' Marzu se jkollna l-elezzjoni ta' viċi President ġdid li jieħu post is-Sinjur Czarneski rċevejt żewġ kandidati. Sladislav Krasnodebski, propost mill-ICR, Indrek Tarant, propost minn numru ta' deputati li jilqu il-limitu minimu. Wara nominazzjoni ta' ħanu Takkola mal membru tal-Kort tal-Ġustizzja tal-orti tal-awdituri sa mill-ewwel ta' Marzu il-post tiegħu se jkun vakanti l-onorevoli Takola. Yeah, thank you, Mr. President. So, to... Grazie, President. Dan huwa l-aħħar jum tiegħi bħala membru ta' din l-istituzzjoni onorabbli jiena se nibda minn għada fil-qorti tal-awdituri fl-Lussemburgu. Jiena kont membru għal 13 sena u dejjem indirizzajt l isfidi u l-opportunitajiet li kienaw u anki fil-ġejjieni namelek għalkemm se nitlaq ċertu dispjaċir. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek sur President għall predeċessuri tiegħek, il-membri tiegħi u anki l personal ta' din l-istituzzjoni. Grazzi. Grazie, onorevole. Grazie, onorevole Takola. Aħna u kol nafrulek l-auguri tana għal din il-pozizjoni ġdida tijak. ċertament se nżommu kuntat miegħek u jkollna opportunità li nerġgħu niltaqgħu u meta nitkellmu dwar il-budget komunitarju. Nawguralek, nawguralek ħidma